kollha li għandhom xaqsmu ma' din il-kariga ovvjament jekunu iffirmaw dikjarazzjoni li ma' għandhom l-ebda xogħol ieħor li huwa kompatibbli ma' dak ta' membru parlamentari issa. E, skont il-procedura ordinarja legislativa nixtieq ninformakom li skont l-att adottat taħt il-proċedura ordinarja skont regola 74 tal-Preġitur tal-Parlament dawn it-titli issa ser jiġu ippubblikati eh, skont din is-sessjoni.